Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist eröffnet. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Nodwa tajba, senjurek, e, nibdew seduta dana kħiġobkom u poskom. l ewwel punt fuq l-agenda, konklużjonijiet tal laqgħa tal kunsill Ewropew Kont naddi l-kelma l-sur Von Rampoj, għax kapaxi konna nistennew xiftit. If you wish, yes, no problem.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 Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. President. Ġa eh, bdejna seduta, nadilek il Mr. President, Honorable Members. President, Honorable Membri, l-laqa tal-Konsil Ewropew fil-ewel u t-tieni ta' marzu